Is-CSR issa tinsab fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet dan huwa tmiem tal-bidu. Thank you very much. Ladies and gentlemen. Grazzi. Għalaqna issa dibattitu ser nivvutaw għada fil-11 nofs. Ser inkomplu issa b'rapport ieħor ta' Surowski il-level eh, tal-ħsejjes tal-vetturi bil-mutur nadi il-kelma l-rapporter Sur Owski. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně. Grazie, president. Kolegi. Dan il-rapport u ammirat lejn il-protezzjoni ta', ta saħa pubblika minn eh, impatt negattiv tal-ħsejjes impatt ħażin minħabba l-ħsejjes huwa privat ċentifikament u għalda stat protezzjoni tas ħja meħtieġa hawnhekk. Il-proposta tal-Kummissjoni hija fokata biss fuq il-ħsejjes li jiġu minn vetturi per eżempju trakkijiet, vetturi kbar. Iżda l-idea tiegħi kienet waħda iktar komprensiva sa mill-bidunet. Jiena konvint li din il-leġiżlazzjoni għandha tanalizza wkoll il-kwalità tal-toro, il-kwalità tat-tires, eh, l-aerodinamika u oħrajn. Waqt li kont naħdem fuq dan, ħarġu tlet punti ewlenin l-tikettar il- l-statement obbligatorju tal-livelli tal-sejjes li sistema li tista tqis il-sejjes mod elettroniku kol ta' sigura sigurta tal-persuni fit-toroq. U kol it-tielet ħaġa l-kwalità tal-istess vetturi bil-mutur. Għadha ma nstabiċ soluzzjoni fost il-gruppi politiċi. Ejnek slieta kienet xi tip ta' divizjoni. U kienet iktar popolari l-opinjoni tal-SND. Ikolli ngħid li hemm kampanja marbuta ma' dibattitu fil-kumitat u li din tolqotni mod personali. Dan seħ minn organizzazzjoni Olandiża partikolari u sfortunatament ġiet appoġġata wkoll minn għad ta' kollegi tiegħi. Huma ppruvaw joħolqu l-impressjoni li jiena xi tip ta' aġent tal-industrija tal-karozzi imħalsa minn din l-industrija. In-nies wara din dan kollu ma għadux jinkwetaw wis eh, eh, u anka ħolqu ehm, websites eh, folot li provaw li jena għandi xi rabta ma dawn il-produtturi tal-karozzi. Bdiet ukoll kampanja fuq eh, il-medja u dan kollu eh, dewwem id-diskussjoni fil-kumitat eh, ħafna ġimgħat. Nixtieq nirringrazzja il-President tal-Envi Sur Mattias Krote li għamel dikjarazzjoni ċara li eskluda kull tip ta' dawn l-affarijiet min-naħa tiegħi il-kontenuta NX3 li jina proponejt huwa kompromess li inaqqas il-livell tal-sejjes tal-vetturi bil-mutur u fl-istess ħin jippermetti li l-industrija tal-karozzi li titratta din il-kwistjoni tant diffiċli. Aħna rridu nkunu konxi tal-dwar il-fatt li mhux qegħdin biss nivvutaw fuq l-impatt tal-ħsejjes fuq is-saħħa tal-bniedem iżda wkoll dwar l-impatt tad-deċiżjonijiet tagħna u fuq 15 il-miljun xogħol ġewwa l-Ewropa li huwa marbut direttament mal-industrija tal-karozzi. Jekk aħna rridu proposta viabli, irridu nivvutaw għal emenda 61. Grazzi. Grazzi rapporter, grazzi tal-introduzzjoni ta' dibattitu, issa nadi l-kelma l-Kummissarju Sur Tajani. Grazzi, President. Onorevoli. Nishtiq nirringrazzja li Sur Otski u Shadow Rapporter għal xogħol li għamlu. L-ikbar sfida ta' din il-proposta tinsab fil kizba ta' bilanċ bejn tlet fatturi. L-ambjent, l-ispejjeż għall-industrija u l-kompetittività internazzjonali. Qed ninduna li dawn il-ħsibijiet, dan l-inkwiet, wassal għal diskussjonijiet pjuttost diffiċli fil-parlament u stant fil rigward tal-karatteristiċi għaw l-enin ta' test permettuli li namel xie kummenti. Il-proposta kienet tgħid tlet għalinijiet ewlenin L-ewwel nett rridu nigarantixxu suq uniku li jaħdem u mbagħad li jkun hemm livell tajjeb tal-ħarsin tal-ambjent tal-ċittadini tagħna wkoll promozzjoni tal-operaturi ekonomiċi. Ma nistgħux nittraskuraw l-ebda wieħed minn dawn eh, l-għanijiet mod partikolari fi żmien tant diffiċli ekonomikament tal-Unjoni tagħna rridu niftakru wkoll dwar il-kuntest tal-istess proposta iktar minn 20% tal-popolazzjoni tal-Unjoni hija esposta għal livelli li mumiex meqjusa eh, tajbin mill-esperti sanitari mill azzjoni tal-2008 tal-Organizzazzjoni Dinija tas saħħa eh, għalet li spożizzjoni eċessiva għal dawn il-sejjes joħol u stress mar tal-qalb u nuqqas tal-qatt. Għaldaqstant irridu approċċ integrat fuq l-infrastruttura ta' toro, l djar l regoli ta' ċirkolazzjoni, kontra tal-polizija, ecc. u kol fuq il-karatteristika tal-istess vetturi. Irridu noħol u tekniċi dwar din il-kwistjoni irridu mmorru fl-eruq ta' din il-problema. U irridu mmorru lura sa' l-1960 u ma' kważi 45 sena. Rajna xi uh, regoli għal ewwel darba fil-95 minkejja il-limitu eh, eh, ta' dawn il-limiti ma rajna l-ebda tibdil. Għal daqstant, il-Kummissjoni proponiet li tadotta metodu ġdid ta' prova li jirrapprezenta iktar is-sitwazzjoni. Dan huwa rikonoxxut mod internazzjonali min-naħa tal-Nazzjonijiet Uniti pereżempju fej jipparteċipaw ukoll l-Istati membri. Dan il-metodu ġi konvalidata tliet snin matul il-provi ta' dawn l-istess vetturi. Il-proposta tipjana li tnaqqas il-ħsejjer żewġ fażi. L-ewwel fażi sentejn wara l-adozzjoni li għandha tadatta l-istess limiti ta' issa għal metodi il-ġodda. Tini fazi iktar impenjattiva ser titlob modifiċi tal-istess vetturi ser tiġi applikata xi ħames jew sitt snin wara eh, seba snin wara tal-att leġislattiv u ser innaqsu il-livell ta' sejes berba decibels għal vetturi eh, iżar u tlieta għal dawk ikbar ser naqsam 25% wkoll in-nies eh, eh, li huma disturbati minn dawn il-ħsejjes u skont il-valutazzjoni tal-impatt il-benefiċċju tas-soċjetà huwa 20 darba iktar minn dak eh, li tista' tikseb l-industrija. Jiena nirringrazzja lil kumitat Envi u nispera li nkun nista' norbot fuq l-appoġġ tal-Parlament għal din il-proposta. Thank you very much. Grazzi tassew. Issa għal-minuta is-Sinjura Verhajen. President, ich spreche heute zu so Grazie President. Illum f'dan il-waqt tard tal-ġurnata jiena qed nitkellem fisem Anja Weisgeber li hija rapporter fisem il-Kumitat Imko. Dan l-aspett ta' livelli ta' ħsejjes huwa aspett li tassew huwa tassew importanti fl-ambjent tagħna għall benessri tal-persuni. Għedin nitkelmu dwar is-sigurtà u trasparenza meta l-konsumaturi jiġu biex jixtru karozza. Hemm xi utenti ta' triq li huma vulnerabbli it-tfal, il-persuni nieqsa mid-dawl, iċ-ċiklisti huma ikollhom jiffaċċjaw ċertu problemi kkawżati mill-vetturi u għalhekk irridu din is-sistema AVES, is-sistema tal-allerta akustika tal-vetturi. Trid tiġi dizinjata din is-sistema sabiex wieħed ikun jaf illi ġejja il-ħoss ikun ġej minn vettura, jrid ikun ħoss li wieħed jista' jidentifikah, għandu jkun uniformi. Inna niġġieldu għall informazzjoni trasparenti u ċara għall konsumaturi u jiena sodisfatta li suġġeriment tagħna li ndaħlu tikketta illi tgħin il-konsumaturi jiddeċidu meta jiġu biex jixtru karozza fir-rigward tal-livelli ta' ħsejjes ta' din il-karozza. Jina kontenta b'din l-etiketta. Il-kellim li mis, Sur Parnio, President, bħala persuna illi faslet din l-opinjoni fil-Komitat ta' Trasporti nixtieq nilqa' l proposta tal-Kummissjoni biex tnaqqas il-livelli ta' sejjes tal-vetturi Hemm ċifri ta' WHO li juru illi 2% tal-attakki tal-qalb jiġu kawżati minħabba livelli eh, ta' ħsejjes mit traffiku u li aktar minn 60 decibel. livelli għoljien ta' traffiku iwaslu għal 200.000 kas ta' mart marbut mal-qalb u attakki tal-qalb u importanti illi nafsu fuq dawn il-ħsejjes eh, u regoli ta' dawn il-ħsejjes, regoli li huma tal-1996 il-Kumitat ta' Tran jixtieq jafas fuq approċ aktar integrat minimu ta' vetturi elettriċi illi jiġi integrat meta jiġu biex jinbieħu il-vetturi din il-ħaġa ma tistax titwetta u għalhekk l-opinjoni tal-Kumitat Tran qed tipproponi iktar żmien fi rigward tal-introduzzjoni ta' dawn il-livelli u introduzzjoni ta' 4 deċibel fi żmien 8 snin u sewċ deċibel 6 snin wara li għaddu dawn it 8 snin. U għalhekk din hija emenda ta' kompromess flimkien mal-PPE illi votaw maġġoranza f'dan il-komutat. Din l-emenda ta' kompromess ġiet meqjusa mill-kollega Judith Perkins f'emenda ta' kompromess flimkien mal-gwe il-ħodor u l-alde. F'perjodu ta' kriżi eh, fl-industrija tal-karozzi Ewropej l industrija Ewropea tal-karozzi kien importanti illi jiena nagħti l produtturi tal-vetturi biżejjed ħin biex huma jaġġustaw għal dawn l-standards. L-industrija Ewropea eh, tal-karozzi hija favorevoli għal dawn l-iżviluppi teknoloġiċi li jistgħu jnaqsu l-livelli ta' ħsejjes mill-magni tal-karozzi. Dan għandu jkun approċ prattiku mandux ifixkel il-bilanċ f'dan il-perjodu ta' kriżi fl-Ewropa u l-emenda mis sinjora Makis hija emenda tajba bi spirtu ta' kompromess u hija aktar flessibbli mill-proposta ta' limitu minna tal-Kummissjoni dan l-abbozz ta' regolament għandu jgħin l-industrija sabiex jitwetqu miżuri ħalli jinkisbu dawn il-limiti u jkun hemm approċċ Ewropew sostenibbli. Dan l-approċċ għandu jkun f'konformità ma' l-iżviluppi eh, f'dawn il-vetturi illi ma tantx eh, jaħlu. Eh, Sinjuri, ek xtaqt ngħid fisem il-Kumitat Tran issa għal żewġ minuti is-sur Tatarella. Grazzi, President, eżis kollegi li dan il-pakket leġislattiv għandu jiġi approvat, eh, hija xi ħaġa li nafuha m'għandniex dubju dwaru. Il-koll naqblu dwar l-anijiet li għandna nilħqu. Il-diverġenzi jeżistu fil-mod kif, fil-ħin u fit-teknoloġija. Il-WHO intqal tweddibna, ila tweddibna illi aħna irridu nintervjenu hawnhekk f'dan is-suġġett għaliex l-istorbju, l-ħsejjes fil-bliet il-kbar għandhom effett fuq is-saħħa taċ-ċittadini. Għalhekk irridu naħdmu għatiħ sabiex intejbu s-saxħa ta' ċittadini, intejbu l-level ta' jxin u naqsu d deċibelli li wassal għal stress u mart. Iżda, fl-istess waqt, ma rridux neqirdu l-industrija tal-karozzi, tal-vetturi. L-aktar f'dan il-waqt fejn l-industrija tal-karozzi eh, qed naraw li għaddejja minn mument tassew problematiku. Il-ħsejjes u kol fatturi oħra, mhux biss il-ħsejjes min-naħa tal-magni, imma anke eh, l-level ta' infrastruttura fl-bliet. Ma nistawx inwaħlu dejjem fil-vetturi Dan qed ngħidu li l-kollegi ta' Xelluk minn tal-Partit Soċjalista huma ta' sew joqogħdu attenti għal problemi tal-impjiegi eh, jekk jispiċċa l-suq eh, l-industrija tal-vetturi ma jnaqqas biss il-vetturi prodotti imma wkoll il-livell ta' impjieg fl-Ewropa. il ġest ta' hawnhekk ta' din il-leġislazzjoni li hija teknika immens u forsi eh, ma tantx tista' tinteressakom ma fiħdan il-kumitat ta' sew iddeċidejnija tnaqqas eh, l-emendi 51 tnaqqas l-emenda 51 u 61. Il-51 għaddiet eh, vot wieħed. Jiena nixtieq nitlob illi l-51 ma taddix nirrifjutawa u minflok teħdila posta il-61. Grazzi is-Sinjura Merkis. Komissarju, kull vot jot wara kollox u hekk ser jiġri għada dejjem jekk jiġri fl-Unjoni Ewropea għaliex il-ħsejjes jikkawżaw problema kbira meta naraw eh, saħħa tal-persuni rajn dan madwar 50,000 attakk tal-qalb jista' nistgħu Eh, ngħidu illi seħħu minħabba it-tniġġis mill-istorbju dawn huma nies illi ma tantx jaqalaw flus, illi jgħixu eh, viċin eh, toroq, storbjużi fl-ibliet, viċin il-highways. Dawn huma l-aktar persuni vulnerabbli. Aħna dejjem nistaqsu lilna nfusna kif nistgħu nimxu l-qudiem hawnhekk, x'inhi t triq li għandna naqbdu. Kif nistaw insibu tarf tal-problema billi nġildu is-sintomi? Kien hemm ħafna limiti fuq l-istorbju illi eh, ġew imwaqfa fl-Ewropa grazzi għal fondi strutturali, xi kumpaniji eh, kellhom saqfu wiċċhom ma' Eh, limiti tal-ħsejjes u aktar faċli imma li nindirizzaw is-sors ta' dan it-tniġis il-karozzi mhux għoljin 60 euro għal kull karozza 750 euro għal kull trakk. Daqshekk għandna bżonn biex nagħmlu bidla kbira hawnhekk. Aħna fl-Unjoni Ewropea dejjem nitkellmu u ngħidu li għandna noħolqu postijiet tax-xogħol, għandna bżonn tal-innovazzjoni imma ta' bilħaq dak li nitkellmu dwar urdu npoġġuh fil-prattika forsi kummissarju tista' tgħid xi ħaġa hawnhekk din l-evalwazzjoni ta' impatt. Jinnat biċċar illi aħna maħniex nistennew illi jintilfu l-postijiet tax-xogħol hawnhekk imma li jinħolqu l-postijiet tax-xogħol. Forsi tista' tina ftit aktar tarif jekk dan isir sew nistgħu innaqsu l-ispejjeż, nistgħu noħolqu benessri kull imkien għall-Ewropej kollha. Issa għal żewġ minuti is-Sur Kramer. Grazzi tassew, President. Aħna edin inna niddiskutu din il-liġi għal sena issa u domna d-dejjin bija daqsek. U jina sorpriż li dan l-inħanajt ħat maqalu. Aħna għamilna dan minħabba l-proposta dajfa minna tal-Kummissjoni hija proponi test leġislattiv illi mhuwiex f'konformità ma l-istenders leġislattivi tagħha stess. Ehm, Man-nes tlieta setta vetturi antiki mit-tmeninijiet u il-Parlament irrit jirranġaħ dan l-annes li natu definizjoni tal-kategoriji tal-vetturi b'limiti ta' decibels neħtieġu lajnuna ta' esperti fiżiċi, esperti eh, akustiċi sabiex aħna naslu għal riżultat Id-dibattitu fil-Parlament mhux dejjem kien immexxi mill-loġika. Ma nistawx nitkelmu dwar il-livelli ta' ħsejjes għal vetturi u naqduhom mal-vetturi elettriċi. Jista' jkun li l-vetturi jkunu sik ta' wisq. Jista' jkun li 6 decibel jew 60 decibel jiġu kawżati minn vetturi differenti. Aħna din id-differenza irridu nagħmluha Il-vetturi sportivi, per eżempju, dawn huma eċezzjoni din ma tagħmel sens. Il-vetturi il sportivi kiku kellhom eh, jisparixxu ma nkunux nistgħu inkejluhom fil-livell ġenerali ta' traffiku. Sfortunatament ma stajniex insibu kompromess fuq il-parti ewlenija ta' dan ir-regolament. Jiena nittama illi għada naslu għal deċiżjoni raġonevoli. Emenda 62 per eżempju għanda għanna nsibu kompromess għaliex jekk ikonna voċċar biss, maġġoranza kbira biss, aħna nistgħu nkunu kredibli fin-negozjati tagħna mal-Kunsill fit-tieni stadju. Issa għal żewġ minuti u nofs is-Sinjura Assi. Hivet kollegat. Eżis kollegi. Illum F'waħda mill-ikbar gazzetti fil-Finlandja il desanamot kien hemm storja li tgħid li nofs miljun Finlandiż issofru minħabba storbju fi traffiku li huwa aktar minn 55 decibel u dan qed jikber sena wara oħra fl-Ewropa daqs 40% jew kull persuna minn tnejn qed tbati minħabba l-ħsejjes ta' traffiku, l-istorbju ta' traffiku il-mwiet prematuri jammontaw għal 50.000 u 250.000 attak tal-qalb jista' wkoll jolqot is-saħħa mentali ta' dak li jkun. In-nuqqas tarqat dan huwa marbut ma' lista twila ta' mart u dan jinkludi id-diabete. L-aktar mod faċli ta' kif aħna nistgħu innaqsu il-livell ta' ħsejjes huwa li nnaqsu is-sors. Iġifiri il-vetturi hekk ilhom jitolbuna il ċittadini ma jridux eh, ħalsu għal eh, miżuri bħal pereżempju il- dawn il-limiti kull trak jew kull karozza minn tlieta hija f'konformità mal-proposti. Il-kompromess tal-Kumitat Envi tista' timmodera l-proposta ma dan kollu. Il-ħodor jistgħu jaċċettawha sabiex il-djufijiet li qegħdin jipproponu eh, dawk tal-lemin ma jgħaddux. Jiena nitlob il-kollegi illi sabiex eh, jappoġġaw dan il-kompromess eh, emenda 51, kompromess li sibna fi dan il-Kumitat Envi, jien nixtieq nitlobkom biex tappoġġaw tappoġġaw emenda 67 għal tnaqqis ta' żewġ deċibel xar snin. Jiena sorpriża illi il-PPE nizzel ismu taħt tlet emendi illi għandhom l-istess għan. Eh, ma naħsibx li din ħaġa għat tiġri għal xi gruppi oħra. L-iktar il-dritt illi eh, l-iktar l-lemin irdu jnaqsu l spejjes tas settur pubbliku jien nixtieq ngħid illi l-effetti tal-ħsejjes jistgħu jnaqsu l-infiq pubbliku. U anke billi nibnu limiti tal- ħsejjes. Nistgħu naqsu l-ispejjeż, qegħdin naraw illi il-lemin qed jappoġġa l dawn il-kumpaniji. Il-managers kumpaniji ta' kumpaniji tal-karozza, tal-karozzi jistgħu jgħixu il-bot mill-ħsejjes, fortunatament fortunatament huma dawk il-foqra illi jsofru. is surbat dan ir-regolament qed jipproponi tnaqqis mill-ħsejjes tal-karozzi dan wassal għal iktar burokrazija u aktar spejjeż. Per eżempju, dan ir-rapport jgħid illi l-kwalità tal-uċuħ tat-toroq Jista' tista' tkun soluzzjoni tal-problema. Imma kemm ser jiswinna biex nirranġawha minħabba l-istat attwali tal-finanzi tal-istati membri imma eh, nafx dawn minn fejn ser jisibu il-flejjes biex jirranġaw it-toroq dan huwa regolament ser ikollu effett legali vinkolanti awtomatiku fuq kull stat membru gvernijiet nazzjonali m'għandhomx id-dritt illi jiddeċidu jekk iridux japplikaw dan ir-regolament jew le m'għandhomx għażla. Forsi eh, dawn huma wħud minn dawk il-poteri li David Cameron irid illi jiġu negozjati fi dan il-Parlament tar-Renju Unit fost eh, bosta eh, seta toħra li kena nċeduhom lill-Unjoni Ewropea, imma sa dan it-tan ser ikollu joqgħod jobdi lil dawk li qed imexxu fi Brussell. Grazzi issa żewġ minuti s sinjura Vilz. Grazzi. WHO u Nazzjonijiet Uniti stabilew il-konsegwenzi tal-effett tal-istorbju fuq is-saħħa tal-bniedem u wara il-tniġis flajru il-dik mill-istorbju hija l-aktar serja ċittadini tagħna daqs żewġ miljun persuna fl-Unjoni Ewropea huma esposti għal 155 deċibel ta' tniġġis mill-istorbju uħut minnhom anke matul il-lejl dan jista' jwassal għal żieda fl-istress, problemi ta' smieħ u problemi tal-qalb. Ukoll diffikultajiet marbuta ma' tfal. Jiena naħseb illi jekk innaqsu ftit il-ħsejjes nistgħu nwaslu għal differenzi kbar għal xi thresholds ma nbidlux sa mill-1995 għal vetturi tqal u jiena soddisfatta illi l-Kummissjoni qed toħroġ bi proposta sabiex tibdel ir-regolament. Il-Kumitat Envi pruvat -tejjeb il-valuri ta' thresholds għaliex xi vetturi diġà ma f'konformità issa u xorta waħda dawn ser jidħlu fis-seħħ fi żmien seba' snin fadal ħafna ħin sabiex il-produtturi dawk li jimmanifuttaraw il-karozza jkunu jistgħu jaġġustaw l-affarijiet. Sissa rajna illi il regolamenti il-ġodda huma taħt pressjoni kbira min-naħa tal-gruppi ta' pressjoni lobbyists. Edin naraw rapporti illi juru x'effetti jista' jkun hemm jekk eh, innaqsu il-ħsejjes, x'effetti negattivi jista' jkun hemm u dan qegħdin jagħmluhom dawn ir-rapporti l-industrija, imma ma ngħidux effetti pożittivi jista' jkun hemm. L-inflazzjoni pereżempju hija jankluża dejjem għaliex il-produtturi jridu illi jitfaw l-effetti, jitfaw il pista tal-effetti fuq is-soċjetà. Iżda hawnhekk għana napplikaw il-prinċipju ta' min niġġes iħallas. L-Onorevoli Sosa Wagner. Grazzi, President. Sa minn mindu jiena ġejt fil-Parlament Ewropew jiena kont involut fi kruċċata, kruċċata kontra il-ħsejjes ġejjin mill-vetturi. Edin naraw illi din hija forma ta' tniġis illi tinsab hemmhekk sabiex tagħmel ħsara lil popolazzjoni u lill ambjent Jiena qaluli illi eh, dan huwa possibbli eh, li l produtturi tal-karozzi innaqsu l-egżost. Sfortunatament l-ilmenti tiegħi ma ġewx riflessi f'leġiżlazzjoni, leġiżlazzjoni illi għandha ħafna biċċiet u li dan il-parlament għadu ma saħax bizzejet dwara. Issa żewġ minuti is-sur Zibel. Grazie. Ħadd mu sej se jgħid li e, e, e, il-ħoss u importanti li jiġi eliminat. Aħna nafu illi ħafna ħajiet u ħafna snin jintilfu minnaħa ta' tal-persuni għax iridu jiexu eh, eh, b'livelli oljin ta' ħsejjes mħabba traffiku. Għanna bżon ta' strateġija. Mux li nikonċentraw biss fuq il-magna jew il-partijiet tal-magna li tista' tnaqqas il-ħsejjes iridu nħarsu lejn l-aerodinamika lej eh, tires lejn it-toroq. Mhix ħaġa waħda biss li tiddeċidi eh, kemm ħoss se jkun hemm. Imma eh, dawn l-affarijiet kollha. Meta niġu għal regolament, irridu nifmu li kull karozza, kull vettura individwali trid tirrispetta dan il-regolament. Meta jkonna regolament fuq il-CO2, eh, mhux mux regolament li se jirrigwarda il-flotta kollha. imma kull karozza individuali. Dan din il-kwistjoni se tfisser ukoll li karozzi se jsiru iktar tqal u mħabba fek iktar anki oljin. Anna dan l-annes tlieta f'dan il-regolament li huwa eh, eh, li fih eh, sistema ta' kategoriji superat. Aħna bl-emenda 61 provajna naħdmu skont il-linji tal-kategoriji tal-ġnus ma'uda u introduċejna suġġerimenti oħra. Bla dubju li meta nitkellmu fuq il-vetturi elettriċi eh, bżon li kunem ħtiġijiet speċjali biex eh, jiproteġġu lil persuni eh, biex jindunaw li l-karozza ġejja għax ma tamilx ħoss. President, grazzi. Il-proposta minnaħa tal- kummissarju tal-Industrija. U meta nisma l-kollegi jitkellmu fuq il-deklin tal-industrija tal-karozzi ma, ma tissorprendinix. U il- Iżmin li qed nitrattaw b'din il-proposta hemm xejna bil-mod u kellu jkollna rapport tard biex naraw li mumma l-influenzi differenti u ħadna aktar żmien. Kulħadd għandu saħħa waħda u din huwa kwestjoni li din rispettaw. Um, il-bliet li trattaw il-toro fl-istati membri din għamman nix immissuha rridu nħalluha kif inhi, rridu nittrattaw il-kwistjonijiet li nistgħu impoġġu jdejna fuqom. E, fil-Kumitat tal-Ambjent il-ħana għazla tajba u bdejna issa il-negozjati, kollegi. Spiss jenat li nalqu ċerti affarijiet fl-ewwel qari u għandna 60-70% e, li nalqu fl-ewwel qari fl-ambjent. Imma mm, affarijiet li għandhom iktar effett fuq l-industrija u fuq il- Eh, saħħa għandhom jihdu iktar żmien biex iktar nis ikun jistaw jihdu sem, anki nis barra l-parlament biex ikollhom opinjoni, biex jiformaw opinjoni, u dina miex ħaġa possibli jek nillimitaw għall-ewwel qari. Mannix naslu l-ura Eh, fuq il-proposta tal kommissjoni għanna nżommu talan għaz dik il-proposta. Sur Manders. Grazie, President Kommissarju. Il-trasport, il-karozzi, traffiku dan waslu għal ħafna prosperità, waslu għal ħafna impigi, però iġibunna ħafna t-nġis u għahna nitkellmu fuq din il-kwistjoni l-lum. It-nġis emżon innaqsuħ Eh, u dan nistgħu nagħmlu hekk naħdmu flimkien mal-industrija. Irridu nizguraw li dan nagħmluh flimkien. Il-gvern, il-gvernijiet ma jistawx jieħdu l-ispejjeż kollha. Aħna bil-flus ta' ċittadina qed noħolqu barriri tal-ħsejjes. Imma anki l-industrija trid tieħu sem e, anki l-industrija trid tirrispetta l-ħtiġijiet u l-kompromessi li ntlaħaq fil-Komitat Envi huwa pass tajjeb il-qudiem u nitama li l-istess metodu ta' prova jiġi użata anki fl-Europa, eh, fl-Europa kollha. U Mastru Kramer aħna għamilna e proponina emenda. Rridu nisguraw anki li konna kompetitività ħjar. Rridu nisguraw li l industria tal-karozzi kolla anki possibilità kompetitiva. Rridu dan rridu ikun possibbli. Is-sur e Grazie Presidente. Dan huwa dibattitu pjuttost standard. Aħna nidentifikaw suġġett niġġis fil-ħoss u rridu nagħmlu xi ħaġa biex nirsolvuh. L-Ewropa trid tagħmel xi ħaġa tiżgura li l-kundizzjoni tikollok kollha ndaqsa l-industrija u għall-ambjent, però jekk irridu nagħmlu xi ħaġa hemm il-kwistjoni konservativi li ma nistgħux nagħmlu issa qegħdin fi kriżi Imma minna ħal oħra qegħdin jgħidu rridu noqogħdu attenti noħdu bil-mod u eh, tkellimna fuq il-flus ta' ċittadini illi qed jintefqu fuq eh, fuq il-barir tal-ħoss imma umbat fuq il-kura tas-saħħa u l-industrija x'ta tagħmel l-innovazzjoni. Eh, u importanti, aħna ma nix nitkellmu fuq dan, nitkellmu fuq proposta mill-Kummissjoni li tidher ambizzjuża ħafna jista jkun, però bla dubju miex settu wasal għal deklin tal-industrija tal-karozzi. Kommissjoni ma għaritixti għal da stat minn fejn huma ġejjin daw l-istejjer. Dawn huma kollha ħmerijiet. Dina hija proposta proposta tangibli li se twasal għal saħħa aħjar għal konsumaturi għal nies in ġenerali u anki il-produtturi jistaw jibbenifikaw minn dan il-regolament. Dan huwa dak li qed niddiskutu hawnhekk. Dan l-emenda 61 li qed jippruvaw eh, jidajfu il-regolament. Le, għanna nżommu rapport tal-Kumitat Envi u u din il-ħrafa illi, illi se twassal għad-deklin tal-industrija automobilistika mhuwiex veru. Eh, eh, n-nies li jaħsbu li dan se jiġri ma jemnux fl-innovazzjoni ovvjament. Signora Grostet. Għadru ta' nofs. Grazie, President. Għawnek hemm insibu bilanċ bejn valuri illi rispettaw il-saħħa ta' ċittadini. U minnaħa l-oħra anki il-kompetitività ta' settur tal-karozzi. Hemm problema fl-annes ta' eh, fuq dawn il-livelli minimi proposti minn signora Merkis. Illi ma korrispondix għal loġika xjentifika u teknika, meta wieħed jitkellem fuq il-magna, wieħed irid eh, il-kontatt tal-vettura mal-art, mal superfici tal- eh, tre u tajers u koll. Bla dubju di miex eh, l ħaġa eh, tal-produtturi, però nistaw anki nitolbu l produtturi għamlu progress f'dawk l-osma, però mux noħon uħom billi nġelu om jirrispettaw livelli minimi mill-ewwel illi ma jirrispondu, li ma jikorrispondux għal eh, test tekniċi. Meta wieħed jagħmel il-provi, m'għandux jagħmelhom bil-tajrs ġodda, ma eh, taħt il-kondizzjonijiet eh, ta' xogħol, kondizzjonijiet realistiċi, ġifiri b'tajers li għandhom biżejjed font fihom. Eh, li rispettaw il-liġi. Dan huwa kollu kwistjonijiet importanti u kruċali. Għadajin minn żminijiet diffiċli u rridu aħna nirrispettaw il-vizjoni tagħna u nirrispettaw il-rida tal-ċittadini u fl-istess ħin rridu nżommu l-kompetitività tal-kumpaniji. Sur Pirillo, President l-inkuna t nġis tal-ħsejjes għandu effett fuq is-saħħa tal-bnedem. U dawn dan huwa ir-raġuni li nixtiequ naqsu l-ħsejjes fil-vetturi illi qed jiġu introdotti bil-proposta ta' regolament. Irridu naraw se jkunu l-isforzi ekonomiċi li huwa mitlubin mis-settur tal-karozzi biex jirrispettaw il-parametri ġodda. E bħalissa dejjin eh, mal malquta mill krizi ekonomika. Anki eh, jekk eh, jekk inħarsu lejn il-parametri fl annest li ta' mumiex realistiċi bizzejiet. Emżon nevitaw li noħol u regolament ta' settur. Jena favur illi nintroduċu l-avas eh, Eh, li kunem eh, kategorija protetta eh, per tfal per eżempju bħal nis omja li għandhom jiġu protetti mill-karozzi li ma jagħmlux sejjed meta jimxu. Grazzi ħafna. Issa sunjura Savisar. Kollegi, limitazzjoni tal-sejjes hija issa ċentru tal-attenzjoni tal-produtturi tal-vetturi. Nishtin nitkellem fuq xi ftit problemi fuq il-vetturi kbar. Il-problema l-ikbar l-ikbar problema hija l-kategorizzazzjoni. Irridu naraw fejn imorru dawn il-vejkoli u fejn u x'qed jittrasportaw. trasportaw u hemm bżonn nikkoordinaw mal-kumpaniji ta' trasport biex noħolqu tliet kategoriji skont il-kapaċità tal-magna 180 eh, minn 180 sa 250 u iktar għolji mill 250 eh, li kollhom pis kbir xieġorru. U rridu nikonsidraw anki il- eh, il-basis tal-passeġġieri. L-istess problemi diffiċli u kollu ma eh, eh, relatati ma livelli tal sejjes l industria għandha tkun f'kondizjoni li tirrispetta dawn it-tiġijiet qabel l-iskadenzi. L-isforzi għandhom jimxu jitfit mal-funzjonament effettiv tal-settur tat trasporti. U issa għal żewġ minuti is-sinjura Morkunajte Mikulenjene. Grazie, President. Jena naħseb illi l-aħjar ah, dan huwa moment tajjeb biex nitkellmu fuq livelli ta' ħsejjes inqas ma jkun hemm sejjes aktar norqdu tajjeb. Nixtieq nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet, waħda fuq il-test MOT li jagħmlu fl-Istati membri. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea il-provi ta' ħsejjes ilhom jisiru hemm database b'livelli preskritti ta' emissjonijiet ta' U istruzzjonijiet kompetenti ta' ċerti stati membri ma jużawiex din id-data waqt it-test tal-MOT, imma jikkalkulawhom il-livelli tal-ħsejjes sa' bażi ta' parametri tal-magna. Dan huwa metodu obsolete. u dawn il-ħafna ħafna pajjiżi dawn il-karozzi għadhom iduru fuq it-toroq tagħna u qegħdin jemmetew ħsejjes li jagħmlu naħsara. Naturalment fil-każ ta' vetturi użati hemm bżonn nikkonsidraw anki l-età tal-vettura. M'għandux ikun hemm devjazzjoni mill-livelli ta' ħsejjes skont il-regolament Ewropew. Punt ieħor u mbagħad fuq l-aspett negattiv tal- uh, tal-għan principali, ċoħe li inna su il-livell ta' vetturi. Diġa intqal ħafna drabi u nerġa nirrepeti, il-fat li ma jkunx hemm sejjes xejn e, e, se jkun ta' periklu għal e, nis omja u għal nis xjuħ anzjani. Għal stant il-karozza għanda tkun faċilment għanda narawa għanda nifmu li ġejja persuna li mis. Iva, il-ħsejjes huma il-ħossu importanti, u importanti li l-livell tal-ħoss tal-vetturi jitnaqqas u hemm approċċi differenti biex insolvu dan. Hemm ħafna miżuri diġà eżistenti u hemm bżonn li jirrispettaw għandhom ikunu effettivi bil-ispejjeż u rridu noqgħdu attenti anke kif jinbnew id-djar il- u għafat illi il-settur tal-karozzi huwa bħalissa għaddej minn diffikultà u sfida oħra importanti huwa li jkollna vetturi li rispettaw l-ambjent billi kunem emissjonijiet baxxi ta' CO2 dan is-settur. għandu miri għal Trakiet tqalu mhux għal vetturi u bżonn eh, illi il-proposta tinkludi dawn l-aspetti kollha. Grazzi ħafna. Meta nivutaw fuq dan ir-rapport irridu nagħmluh bl-onestà li narfu illi dawn il-policies tal- eh, sejjes jiddependu mill-policies tal-komunità. Jiena kont eh, rapporter tal-sejjes mill-ajruplani u n-nis kienu verament affettwati bil-sejjes u kienu mardu mħabba fih. Dan u opportunità biex namlu pass federazzjoni tajba l-Kummissjoni għaddejja b'rapporti tajbin u proposta tajba. Il-proposta hija ambizjuża ħafna, però rridu naraw illi dan huwa bażi għal tatluq biex ikonna bilanċ neċessarju bejn il-pożizzjoni tal-Kunsill u dik tal-Parlament. Il-kwestjoni tal-, dak tal u dik tal parlament il kwestjoni tal impiegi hija proposta falsa wkoll hekk wieħed ħares lejn l-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni qed naraw li hija qed tipprova timxi f'direzzjoni partikolari mhux se jkun hemm l-ebda impatt fuq l impiegi Qed nitkellmu hawnhekk fuq sejjes u mhux fuq il-CO2. Eh, Issa Sinjora Van Brempt għal-minuta. Kollegi, il-maġġoranza tal-popolazzjoni fl-Europa jiexu eh, f'żona urbana u din għat iżdiet u mhux problema. Però meta nitkellmu fuq l-użu tal-ispazji, eh, fuq l-ambjent, fuq il-fatt li jiexu ħdej xulxin, però dak li rridu namlu huwa li nirsolvu problemi urġenti u waħda minnhom hija dik tal- eh, tal-ħsejjes. Fanversa li għal-belt tiegħi ċittadin fuq t-nejn jgħid illi huwa imħasseb fuq il-ħsejjes, fuq it-nġis tal-ħsejjes u iħoss li għandu pat fuq il-benestri tagħhom. Hemm bżonn nerfaw responsabilità tagħna u naf li għanna problemi fl-industrija tal-vetturi. Ma nistawx nirħbew wara subajna, Eh, u veru dan, u veru li eh, rridu namlu iktar toro, u rridu nibnu l-barriri ta' sejjes, rridu namlu nihdu responsabilitajiet tana. U biex namlu dan, rridu nappoġġaw dan il-komit, dan il-proposti tal-komitat tal ambiet illi ħdimna ħafna fuq u emżon illi jiġi appoġġat. Grazie. Liberaċki. Grazie, President, Kommissarju. Jiena smajt lil-kollegi eh, kollha u jiena nħoss li hija proposta moderata. Ma ridux ninsew li il-karozzi jistgħu jaslu għal 80 decibel u ridu naqsuha irridu naqsu ħafna decibel. U wasal iż-żmien biex nagħmluh dawn mhix ħaġa perikoluża għas-settur. Jekk il-magna tqum iktar flus, allura nof u inqas fuq l-affarijiet l-oħra. Aħna sodisfatti ħafna naraw li anki l-Komissjoni tixtieq tieħu miżuri anki fuq il- ferroviji fi trasport tal-merkanzija tnaqis eh, tnaqqis tal sejjes fil-karozzi anki dan huwa eh, fil-lista tal-annes li ta' kif inhu propost minn il-rapporter. Jiena ma nħossx li din hija l-aħjar soluzzjoni. Proposta tal-Kommissjoni dik l-oriġinali tal-annes li ta' kienet aħjar għaliex eh, l-industrija bekk tagħna tkun iktar kompetitiva billi tiproduċi vetturi aħjar, vetturi li iktar jistaw jiġu aċċettati mi ċittadini u jamlu tajjeb għal eh, saħħa tagħna. Eh, aħna issa spiċċajna l-ewwel round ta' kellima u ngħaddu għal keċ di catch tiegħi, għal, Signora Bazescu. President. Il-tniġġis tal-ħsejjes huwa wieħed mill-ikbar mm, kazijiet ta' triġniet problematiċi dan jista' wkoll wassal għal ħsara tas saħħa. Nemmen li dan ir-rapport huwa pass importanti ħafna biex niġġieldu l-effetti negattivi tal-tniġġis tal-sejjes fuq il-ħajja fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem. Aħna fir-Rumanija interessati ħafna dwar il- id-dawn it-tibdiliet proposti għaliex id-daċċa li hija issa ta' Renault uh, timpenja ruħa ħafna f'din il-kwistjoni. Aħna nemnu li dan it naqis m'għandux japplika biss għal uh, vetturi għaliex il-kwalità tal-toro ukoll jista' jwassal għal iktar ħsejjes minnaħa tal-karozzi. u il-konsumaturi għandhom jingħataw informazzjoni biżjed biex jieħdu deċiżjoni informata. Grazzi, Sur Paxka. Grazzi. Skont l-esperti ambientali livelli tal sejjes fil-flibliet fejn tgħix 80% tal-popolazzjoni hija għolja wis u miex sostenibbli għal daqsantu huwa importanti u għal daqsantu huwa ġustifikat dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna minħabba eh, teknoloġiji ġodda tal-karozzi bħal pereżempju vetturi elettroniċi hemm problema ġdida. Dawn il-vetturi l-ġodda eh, jistgħu joħolqu problema u periklu għal ċertu individwi bħal pereżempju l-omja. Għaldaqstant, emenda 66 fir rigward tal-abbozza regolamentazzjoni trid tittieħed bis-serjetà. Regolamentazzjoni għandha żżid il-protezzjoni ta' persuni neqsin mid-dawl u nies oħra li għandhom xi mm, problemi. Jekk nużaw sistema ta' allerta akustika fil-vetturi jistgħu jipprevjenu l-inċidenti. Issa ser ngħaddu għal eh, kummenti ta' konklużjoni min-naħa tal-Kummissarju Tajani. Grazzi President, il-bira jiena tennejt eh, kemm hija importanti għall kummissjoni u għalija responsabbli tal-politika industrijali li nibda eh, azzjoni għal riindustrializzazzjoni moderni u kompetittiva tal-Unjoni tagħna. Din hija għażla ċara li aħna ħadna. Iżda l-politika industrijali għandha ikollha l industrija differenti minn dak li kien fit-tmeninijiet jew fid-disajnijiet. Industrija moderna kompetittiva tal livell għoli li hija protagonista tal-green economy u għal dastant ukoll fil-qofol tal-azzjoni tagħha fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Ovvjament politika bilanċata fejn il-politika industrijali u tal-ħarsien tas-saħħa eżempju, jistgħu jaħdmu l-kol flimkien u jkollhom l-istess għan ġviri li ċittadini tagħna jgħixu aħjar. Għaldaqstant, il-proposta tiegħi din li xtieq nassikura li s-Sinjura Grostet u l-Sur Tazarella Ovvjament di mhijiex protesta kontra l-industrija, mod partikolari l-industrija tal-karozzi, tal tal karozzi li fid-dokument fil-politika favur tar reindustrializzazzjoni tal-Unjoni Ewropea tirrappreżenta fil-fatt wieħed mis-setturi eh, ewlenin. Iżda aħna qegħdin naħsbu dwar eh, karozza favur l-ambjent li tniġġes inqas mhux biss dwar emissjonijiet ta' CO2 iżda anke dwar it-tniġġis tal-ħsejjes proposta ta' regolament tal-Kummissjoni jidhir li hija proposta li tipprova eh, tilħaq eh, l-interessi differenti dawk industrijali l-ħarsin eh, tas settur tal-karozzi mhijiex proposta eżaġerata, mhijiex estremista, hija proposta li tipprova taqat l-interessi tal-politika industrijali moderna kompetitiva mal-ħarsin ta' l u wkoll tas-saħħa taċ-ċittadini. Jiena nemmen li nistaw nibqaw naħdmu f'din id-direzzjoni. U jiena disponibli li neżamina it-titjib li jista' jsir fil-proposta tal-Kummissjoni, per eżempju fir-rigward tat-timing jew inkella tal-vetturi eh, elettriċi u matul id-dibattitu li ser ikun hemm wara il-vot tal-Parlament fil-Kunsill ukoll aħna lesti li nikkolaboraw biex bekk it-test għal regolament il-ġdid ikun jista jkun wieħed aħjar. Kolli ngħid li ħafna mill-affarijiet li aħna nitolbu għal uħut mill-vetturi ġa eh, eh, l fisseħu ma f'konformità mal regoli qed nipproponu. U fil-fatt iż-żmien li qegħdin nipproponu ser ikun ftit iktar twil, iktar komplikat, iżda nemnu li hija fażi li hija tajba biżejjed, twila biżejjed li tista' tippermetti lill industrija li tkun tista' taffronta din il-problema. Iżda mill-lat ta' xalijiet ma nasif li jista' joħloq eh, problemi joħsar naħseb fuq medda twila ta' żmien eh, tista' fil-fatt eh, twassal l-iktar kompetitività fl-industrija tal-karozzi. U fil-fatt jiena naħseb li din il-proposta tal-regolament hija waħda bilanċjata u nikkonferma li jiena disponibbli li naħdem sa mill-lum u fix-xhur li ġejjin meta tgħaddim il-kunsil tiġi approvata fil-kunsil nibqa' naħdem biex ikollna test bilanċjat li jimxi fl-interess taċ-ċittadini tagħna għaliex ovvjament aħna nemnu f'su fl-industrija iżda nitkelmu nitkellmu dejjem dwar istrumenti li għandhom lana ħari e, u nipqantenni dan il-punt huwa fil-fatt il-politika soċjali ġifiri li nejnu li ċittadini tagħna jgħixu aħjar kemm fir-rigward tal-ħarsien tas-saħħa tagħhom kif ukoll tal-kundizzjonijiet ekonomiċi. E, nirringrazzja lill membri parlamentari li qalu li l-proposta tal-Kummissjoni hija e, wisq ambizzjuża minħabba li anka il-bira jiena smajt għal raġunijiet oħrajn ehm, kien hemm min faħar il-Kummissjoni għal proposti ambizzjużi jidher li eh, eh, intom tapprovaw dak li qed tagħmel il-Kummissjoni. Grazzi. Taj Miroslav Oskem. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma li aħħar kelim tal-lum is-Sur Owski. Grazzi President. Nixtieq nirringrazzja li l-kelima kollha għall kontributi tagħhom. Id-dibattitu ma kienx ta' sorpriża għalija dak pratikament eh, reġatenna dak li nesperjenzajt matul id-diskussjonijiet fil-kumitat. Jiena musin uqt nirrispondi għal kelima individwali nixtieq ngħid sempliċement li din il-leġiżlazzjoni kollha qed issofri minħabba l-akustika u l-ħsejjes huma suġġett uh, tekniku ħafna. U f'dawn l-aħħar kontribut kellna ħafna kummenti li ħaqhom eh, tifħir lil dawn ix-xjenzjati li ħadmu. Eh, il-politiċi ma jistgħux jifmu ġifiri tonqos osbitlet eh, decibels jidher li għalihom hija ħaġa faċli. Però sir nerġa' ntenni ċertu espressjonijiet li smajt il- eh, partiti tal-lemin edin jeddu l-industrija intqal imma dan mhux minnu ħadd mill-membri parlamentari min naħa konservattiva tal-Kamra jaħseb dan il-mod. Minkejja dan kollu aħna l-vitmi ta' dawn l-attakki. Ejja nkunu diċenti, Nixtieq ngħid biex nikkonkludi li aħna spiss nisimgħu li uh, leġiżlazzjoni ambizzjuża taf tajn toħloq iktar xalijiet. Dinja sempliciment, klixe li tintuża ħafna bħal meta ħdimna fil leġislazzjoni tas CO2. Din ġiet ripetuta mill-Kummissjoni wkoll. Nixtieq insaqsi kemm inħolqu xogħlijiet permezz ta' din il-leġiżlazzjoni biex jonqsu tonqos CO2 meta analizzaw l-istatistika tal-industrija tal-karozzi naraw li hemm inqas ħafna inqas xogħlijiet tal-inqas fl-Ewropa kollha. Għal daqstant dan huwa biex inkun nista' nispjegalkom bliktar mod ċar biex nikkonkludi iva dawn il-ħsejjes huma problema, problema kbira rridu nagħmlu xi ħaġa u jew l-isforzi kollha tagħna biex nippruvaw inkunu viċin tal-idejat tal-Kunsill u l-Kummissjoni kemm jista' jkun. Jien se nagħmel dan żgur. Grazzi ħafna illa l-plenarja li jmiss se tkun għada, sessjoni li jmiss għada mid-disa sa' satejn u mbagħad mit-tlieta